li mess Mela waqt li nitolbu lil kollegi tagħna mill-Kumitat Budget biex isibu postom jekk joġbok ġan daħħal il-karta tal-vot fil-magna se nagħmlu test l-ewwel mela rridu nżidu vot wieħed għaliex ġan ma ġabx il-karta miegħu votazzjoni miftuħa biex niċċekkjaw. il fot miftuħ biex namlu test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 bil-vot fuq il-Managing Director u Deputy Managing Director imma qabel irrid niforma l komitati li l-koordinaturi tal-komitati wara deċiżjoni unanima wara smieħ informali żewġ komitati rakkomandaw lil konferenza tal-presidenti li jaħtru l-sur Laszlo Andor bħala membru indipendenti tal-Komitat ta' Tmexxija ta' l-EFSI il-COP issa se jiproċedi biex innonima kien hemm deċiżjoni unanima nifirħulu u issa ngħaddu l-ewwel għal vot ta' Sur Moltere bħala eh, nomina oħra tal-direttur tal-, anzi, Managing Director ta' l-EFSA. Vot Sigrit. Le, ma nistawx noddu dak. Imma wis jina naħseb illi xorta mhux se problema. Ħafu Yeah. Okay, we close the vote. Tajjeb votazzjoni maluqa. 44 favur, 2 kontra, 6 astensjonijiet u mela dana għadda. Anzi, 45 vot favur u 2 kontra u 6 astensjonijiet. Issa naddu għal vota Iljana Zanova eh, bħala Vici, Managing Director, għal darboħra dina tkun ħatra mill-ġdid tagħha votazzjoni nominali. We close the vote. Votazzjoni maluqa. 44 vot favur, anzi 45 favur, 3 kontra, 5 astensjoni u nifirħu Liljana Zanova, nifirħulhom it-tnejn anki li sur Andor qabel ma il-laqa irridu nadottaw ukoll il-minuti tal-tnejn ta' Lulju jekk m'hemmx oġġazzjonijiet dawn ġew adottati, grazzi ħafna il-laqa hija aġġornata. Bye Bye bye.